Lodwa tajba li l-kulħadd għanna mistoqsija orali li l-Komissjoni dwar l-applikazzjoni ta' direttiva EIA. Dwar l-evaluazzjoni tal-impatt ambientali. L-Onorevoli Hawit, għandu point of order? Għandu point of order skont regola 96 u d ftemt mal-President. Jien nixtieq nistaqsi l-President biex jikteb l-assoċjazzjoni li tinkludi Lotus fil-kostituenza tiegħi u jiċċara illi l-biroħ oġġezzjonaw għal Grand Prix tal-Bahrejn. U f'dik li tra jfakkar dak it-timijiet illi hemm tradizzjoni ta' persuni għata atleti eh, bħal Muhammad Ali vietnam u cricketers illi ma jmorrux ma jmorrux fis south Africa u atleti li ma marrux ġewwa Moska u jiċċara illi fisem dal-Parlament Ewropew jekk dawn it-timijiet jirtiraw fuq bażi ta' drittijiet tal-bniedem huma se jiġu appoġġjati minn dan il-Parlament. U l-isem imdemmi tal bahrejn din is-sena ma jridx ikun viċin dawk l-ismijiet ta' Ewropej ta' Monaco, Monza u Silverstone fost l-oħrajn. Ma jridx ikun biswitom dan l-isem. Aħna ħadna nota ta' dak il-puntijak sur Howard, grazzi tal-puntijak, u issa ser nadduħ lil minn għanna nadduħ. Puntiħor, jiwa sur Shorter. Signora President, jiena il-rapporter għal-rapport dwar investiment l temi tal-investimenti bilaterali wara l-periodu ta' tranzizjoni ta' Trattat ta' Lisbona, wara li konsiderajna il-vot fil-Parlament u l-proposta tal-Kunsil jiena nixtieq nirtira minn rapporter dwar dan ir-rapport. Għaliex il-Kunsil u l parlament il-pożizzjonijiet tagħhom huma unilaterali huma favur l-interessi tal-investiment imma ma jihdux in konsiderazzjoni l-ħtieġa tat-trasparenza u l-istati membri ma jqisux il-ħtiġijiet tal-istati membri il-ġodda m'hemmx bilanċ bejn id-drittijiet tal-investiment u ir-rabta ma' rekwiżiti ambjentali u legali għalhekk jiena ma nistax niddefendi id-deċiżjoni tal-Parlament u għal daqstant jiena ma nistax inkun aktar inkarigat minn dawn in-negozjati. Nixtieq ngħaddi il-kariga ta' rapporter lil president tal-Kumitat. Grazzi, iżda dan il-punt mhuwiex punt ta' point of order. Tidu trid titkellem mal-Kumitat marbut ma' dan. Kollegi nixtieqkom illi tirrispettaw il-ħin li għandkom allokat fl-agenda tal-lum għaliex għandna aġenda mimli għadha zbajda dal-għodu, grazzi tal-li tifmuni. Issa ngħaddu għall-ewwel punt fuq l-aġenda tagħna. Kjoġbok sur Wejlem dal-ħames minuti. Grazzi, grazzi tassew, Signora President, kollegi, Komissarju. Jiena qed nitkellem fissem is-Sinjura Mazzoni, il-President tal-Kumitat, illi sfortunatament ma tistax tkun preżenti l llum hawnhekk. Għanna bosta pożizzjonijiet ta' importanza fih dan il-Kumitat u forsi m'għandniex l-eluffijiet ta' firem illi nsibu f'petizzjonijiet oħrajn Iżda xorta waħda din hija kwistjoni tassew importanti qed nitkellmu dwar l-applikazzjoni uniformi tal-liġi madwar l-Unjoni Ewropea dan din il-ħaġa sprunat din il-petizzjoni partikolari. Nixtieq ngħid li rapport dwar dan il-każ il-proġett tal lift, liftijiet tal-iski juru illi l-medja lokali tħob tara l-affarijiet eh, morru żmerġ hemm eh, lobbyist il qegħdin jindirizzaw il-negozji lokali u l-gvern lokali imma dan waqftejjim mhux xieraq dan Sinjura Lichtenberger kienet parti mill-missjoni illi marret ġewwa l-Awstrija. L-idea hija illi aħna nkunu nistgħu naġixxu bħala qorti suprema tal-appell. Iżda din idea hija idea ħażina. Iżda aħna irdu niżguraw illi l-liġi tiġi applikata kullimkien l-istess u dan joħodna fil-qalba tal-petizzjoni. Il-petizzjonanti saħu illi demarkazzjoni lokali il-limitu ta' 20 ettaru ma ġewx applikati kif għandhom jiġu applikati. Il-proġett reali kien ħafna ikbar minn 20 ettaru iżda ġi mifrut f'partijiet li jaqgħu taħt dan il-limitu massimu. Qegħdin naraw dan il-limitu massimu ta' 10 ettar illum il-ġurnata għalhekk l-affarijiet imbidlu mindu feġġed din il-petizzjoni. Madana kollu. Aħna irrealizzajna illi id-dispożizzjonijiet tal-applikazzjoni taħt il-direttiva EIA dak iż-żmien eh, l-Awstrija kienet f'konformità magħhom. Nistgħu forsi noqogħdu nitkellmu dwar xi metru kwadrat l hawn, iżda mhux qegħdin nitkellmu dwar massa kbira ta' art illi ma ġietx inkluża fil-kalkoli. Irridu nindirizzaw ukoll il-kwistjoni tal-żona tal-parking biex eh, taqdi l-din iż-żona tal-ski lift. Iżda irridu naraw xem wara l-affarijiet, xem moħbi hawnhekk. Hemm bżonn illi il-leġislazzjoni tiġi trasposta b'mod korrett. Ek huwa mistenni l-Awstrija u xi stati membri oħra wkoll. Jiena dan nafu. F'dawn il-pajjiżi hemm min jiddeċidi kif ser tiġi nfassla din it-trasposizzjoni. Dejjem għandu jkun possibbli li l-proġetti jiġu estiżi matul iż-żmien jew huwa pjan sħiħ li huwa maqsum f'perjodi ta' tul ta' żmien differenti. it trattamenti legali ta' dan il-proġett huma differenti minn pjan ġenerali li jiġi implementat fl-istess waqt. Irridu naraw jekk dan seħx hawnhekk jekk kien xi ħaġa li saret apposta jew le jew jekk kien xi ħaġa illi kienet aċċettabbli jew le. Issa, dwar dawn il-faċilitajiet, faċilitajiet bħal dawn, dawn l-żoni ta' ski li jinfetħu l-ettari 2-3 jew 10 ettari li jinfetħu għal faċilitajiet ta' skiing. Dawn irridu nħalluhom barra mill-kalkoli tal-evalwazzjoni tal-impatt. Ir-regoli Ewropej jgħidu li proġetti kbar jridu jinkludu fih dan l-evalwazzjoni l żoni marbuta mal-żona diretta tal-proġett formali. Grazzi tassew. Grazzi. Grazzi, Sur Vilen. Issa il-Komissarju Ettinger Kjosbok. President, signori, eżis membri. kollega tagħna jaf illi aħna nagħmlu supervizjoni tal-applikazzjoni ta' rekwiżiti ta' regola ambientali dan punt ewlieni tal-politika tagħna u għandu valur kbir fir-rigward tal-iżvilupp ekonomiku u ekoloġiku tal-Unjoni Ewropea. Għalina huwa strument importanti huwa importanti li konna bilanċ b'saħħtu u bilanċat li konna żvilupp skużaw nifsaħtu u bilanċat. Dawn huma kwistjonijiet serji u rridu nindirizzaw, speċjalment meta nikkonsidraw l-effetti fuq l-ambjent. Għanna proġetti fejn l-istati membri iridu jiddeċidu dwar il-limiti massimi dwar jekk hemmx bżonn ta' evalwazzjoni tal-impatt ambjentali jew le, jew inkella jekk nistgħux ngħaddu mingħajru Meta nitkellmu dwar proġett tal-riski bħal dan it-tip, l-istati membri jistgħu jiddeċidu huma jekk hemm bżonn ta' evalwazzjoni tal-impatt. Il-liġi tal-Awstrija ma kienx liġi sodisfaċenti ħafna fil-passat. Eh, tkellimna dwar 10 ettari, 20 ettaru. Issa rajna l-petizzjoni fil-kumitat u staqsejna lill-gvern fl-Awstrija kif jista' jiżgura illi id-direttiva tiġi użata b'mod tajjeb dan it-tip ta' proġett. It-tweġiba li l-ċevejna kienet l-Awstrija ma mniċ evalwazzjoni tal-impatt għaliex ma ntlaħaqx il-limitu massimu tad-daqs. Aħna edna illi biex nistabilissu id-daqs ta' din il-faċilità u biex nieħdu deċiżjoni jekk kienx hemm bżonn jew le ta' evalwazzjoni tal-impatt biex dan isir wieħed ma jrid jara iż-żona ikkonċernata biss, imma jrid ikollu perspettiva ġenerali. Il-liġi tal-Awstrija dwar l-EIA ġiet irreveduta għabbażi ta' dan. U issa din hija f'konformità ma' l-opinjoni tagħna. Frabta mal-ħtieġa tal-IAAs f'konformità mad-direttiva. Dan ifisser illi fil ġejjeni l-iżvilupp tal-żoni tal-iski sejri jiddependi fuq id-daqs tal-pjan u tal-faċilità. Żviluppi bikrija wkoll irdu jiġu konsiderati fl-evalwazzjoni tal-impatt għalhekk ifisser illi issa dan huwa f'konformità mad-direttiva. Mhuwiex possibbli illi wieħed jevita ir-regoli billi jaqsam il-proġett fi stadji differenti. Aħna naħsbu l-evalwazzjoni ġenerali tal-effett fuq l-ambjent hija waħda essenzjali dan ġi stabilit ukoll mill-qorti. Il-Qorti Ewropea tgħid illi l-EIA ma jkunx hemm konformità ma' l-IA jekk il-proġett jiġi maqsum f'proġetti żgħar, f'proġetti differenti, wieħed irid jindirizza il-faċilitajiet illi qed jinbnew. Dan mhux biżejjed jekk wieħed jara dan biss hemm bżonn naraw x'tip ta' faċilità qed tiġi żviluppata u l-ambjent kollu kemm hu. Għalhekk iż-żoni jridu jiġu eh, inklużi u kol fl-evaluazzjoni ta' limitu massimu, zoni fej memx bini u kostruzzjoni, iżda xorta wahda jamlu parti minn dan il-proġett u hemmhekk jista' ikun hemm effetti minħabba dan il-proġett. Għalhekk aħna nemnu illi fil-żona tal-iski tagħmel Melawda muls suppost qabel ma kien hemm l-iżvilupp kellu jkun hemm screening biex jiġi evalwata kemm bżonn ta' e IIA u din id-deċiżjoni kellha titgħid fil-pubbliku iżda l-awtoritajiet tal-Awstrija ma konformawx ma' dawn id-dmirijiet huma ma si screening meħtieġ u aħna ħassejna illi hekk kellu jsir. Dan huwa proġett marbut mal-passat ġi approvat għal ħames snin, issa dan il-proġett intemm u għalhekk mill aħna staqsejna l awtoritajiet ta' Vienna għal aktar informazzjoni dwar l-effetti ta' dawn il-faċilitajiet u l-iżvilupp ulterjuri biex naraw hekk għandni bżonn nieħdu miżuri ulterjuri minħabba l-konsekwenzi. Fid-dawl ta' dan, u minħabba l-fatt li għanna informazzjoni nieqsa, aħna irdu naraw jekkux possibli illi nindirizzaw dan il-proġett biex ma jkunx hemm daqshekk effett fuq l-ambjent fiż-żona konċernata. Staqsejna lill awtoritajiet ukoll biex jikkonfermawna illi f'każijiet tal-ġejjeni marbuta ma' tkabbir ta' din il-faċilità jew faċilitajiet oħrajn tal-iski illi kienu f'konformità mal-verżjoni preċedenti tal leġiżlazzjoni ambjentali dawn iridu jiġu riveduti biex issa inkunu nistgħu naraw hekk hemm bżonn ta' EIA sur poxnik qed jaħdem dwar reviżjoni tad direttiva issa. U issa qegħdin nikkonsidraw verżjoni illi ser issaħħaħ it-trattament tal-ambjent fil-ġejjeni. Dan ifisser li aħna irdu nikkonsidraw is-sentenzi tal-qorti Ewropea tal-Ġustizzja u l-proċeduri irdu jkunu armonizzati u semplifikati kemm jista' jkun. Dan ifisser illi jkun aktar faċli li wieħed jistabilixxi meta ir-regoli ġew evitati u ġew esklużi. Aħna qegħdin nippreparaw riformulazzjoni ta' direttiva u għamilna konsultazzjoni mifruxa, konsultazzjoni mal-pubbliku u l-partijiet interessati Aħna qegħdin naraw din l-evalwazzjoni u fl-2012 l-iktar tard ser nkun qegħdin infasslu proposta. Din il-proposta tfisser illi abbuż ta' dan it-tip ta' miżuri jista' jitwaqqaf. dan ser ikun ta' beneficju għal ġejjeni għaliex ir-regoli fl-Ewropa ser ikunu aktar ċari, ser ikun aktar faċli illi wieħed jevita illi ma jkunx hemm konformità ma' dawn ir-regoli. Il-Kummissjoni ser tkun qed tieħu miżuri biex tiżgura l-awtoritajiet tal-Awstrija jindirizzaw l-evalwazzjoni tal-impatt ambjentali fuq proġetti illi diġà intemmu. Ġifieri jekk ikun hemm proġetti oħra ġewwa mill mela damuż irridu niżguraw illi dawn ikunu f'konformità mal-miżuri meħtieġa. Grazzi. Issa nieħu l-kelima f'isem il-gruppi ser nibda bil-PPE is-sur jar għal żewġ minuti. Hekk jogħġbok żomm l-ħin. Għax nisabu lura fl-aġenda. President, kollega, eh, komissarju, l kollega Villan diġa prezenta l-affarijiet b'mod tajjeb ħafna jien nista' nitkellem dwar l-evalwazzjoni politika. Aħna mhux kontra, aħna favur politika Ewropea. Iżda irridu niżguraw illi aħna neżaminaw il-possibilità ta' applikazzjoni u interpretazzjoni aħjar ta' leġislazzjoni Ewropea. Għanna regoli, regolamenti u direttivi Ewropej u rridu noqogħdu attenti kif dawn jiġu implementati fil-verità. Aħna maħniex qorti tal maħniex qorti Ewropea iżda aħna ninsabu gburin bil-fatt illi qegħdin nittrattaw dan it-tip ta' petizzjonijiet għaliex qegħdin nindunaw illi fil-verità l-affarijiet qegħdin jiġu interpretati b'mod differenti minn kif kien intenzjonat meta aħna fassalna dawn ir-regoli. Jekk dan huwa l-każ, Mela allura naħseb illi għandna bżonn ta' bidliet fil leġislazzjoni nazzjonali illi tagħmel traspożizzjoni tal-liġi Ewropea. Din hija kisba tal-politika Ewropea jekk aħna dan jinnexxilna ta' bilħaq niksbuh. Kummissarju, għanna problema fejn ħafna ċittadini huma mħasba minħabba l-implementazzjoni tal leġislazzjoni Ewropea fl-Istati membri. Hemm sensiela sieħa ta' petizzjonijiet marbuta ma' dan il-qasam. Jekk aħna namlu mistoqsijiet lil kummissjoni għal petizzjonijiet li aħna qegħdin nevalwaw, aħna nirċivu tweġiba minn il-Kummissjoni li aħna nassumu li l-Istati membri sejrin jinterpretaw b'mod korrett u japplikaw b'mod korrett it-termini ta' direttiva Ewropea. U l-Komissjoni tgħidilna illi m'għandix għalfejn tinvolvi ruha. Naħseb illi neħtieġu għodda għal petizzjonijiet illi huma miftuħin, huma pendenti, huma qed jiġu eżaminati. Sistema illi tippermettilna li nidħlu fid-dialogu li għamel sens mal-istati membri f'dak l-istadju partikolari għaliex dan ma jsirx aħna ser inkunu qegħdin niġru wara l-fatti. Grazzi. Is-sur Lightfield fisem lessen di għal-minuta. President, dak illi ġara hawnhekk nistgħu nikkonsidrawh bħala talima illi ħadna. Nista l-Awstrija jħobbu ħafna l-skiing u għalhekk neħtieġu faċilitajiet installazzjonijiet ta' dan it-tip. Iżda meta wieħed imur skiing irrid jirrikonoxxi il-fatt illi wieħed irrid ukoll iħares l-ambjent, japprezza l-ambjent tal-li taħdin il-possibilità. Jina naħseb illi l-politika tal-Awstrija fil-passat għamlet ħafna żbalji. Il-faċilitajiet tal-isking ġew mibnija mingħajr ma ġimme jus l-ambjent jekk din kien xi ħaġa pożittiva għaż-żona u għal daqstant irridu nirrikonoxxu il-valur miżjut li għandna fih dan il-Parlament. Għalix, il-Parlament jitkellem dwar l-affarijiet li marru żmerġ. Ovvjament hawnhekk qegħdin naraw petizzjoni illi ġiet imresqa u ġiet ikkunsidrata. Infatti l-affarijiet qegħdin jitranġaw fl-Awstrija u jiena naħseb li l-affarijiet hekk għandhom isiru. Għalibtu episis. Grazzi ħafna. Is-Sinjura e Lixner, għal minuta. Grazzi ħafna komissarju, grazzi tal-informazzjoni. Dak li għed kien importanti ħafna, ma jina għandi mistoqsija supplementari. Inti għed l-implementazzjoni attwali tal-EIA fl-Austria huwa sodisfaċenti fir rigward tal-Kummissjoni ma hemm sentenza mill-Qorti tal-Ġustizzja illi tgħid illi Fil-proċedura biex jiġu determinati l-fatti li kunem f'petizzjoni, l-ċittadini jistaw jiġu involuti, ma da ma kienx permess fl-Awstrija, għalin qasina ekfim ta' tajt il-kellima. Jiena nix inkun naf, għanzi eh, nix namel nix inqajem dan il-pont. Jekk ikollok din it-tip ta' faċilità tal-iskijing, allura tkun xi ħaġa tal-ġen li E, illi wieħed ma jqisx it-tlajja u l-pisti bħala e, parti mill-daqs tal-żona li tiġi evalwata. Jekk din ma tiġix permessa, allura wieħed qed jiġi e, jevita hekk l-arranġamenti u nispera li fil-ġejjin ma jsirux l-istess affarijiet. Grazzi ħafna il-Gowal NGL għanna l-Honorable Mayor issa. Grazie ħafna. il-punt li tqajjem nispera li jiġi inkluż fir-rapport. Il-problema mhijiex biss fid-damuls Di mhix biss tilwima ta' ċittadini Ewropej, sakemm tiġi solvuta it-temp li, li indumu biex insolvu għajja temp biex waħin sakemm insolvu dil-petizzjoni qed naħlu l-ħin u qed nagħmlu ħsara. Għal daqsant irridu nużaw il-potenzjal tal-istati membri biex ikunu nistaw namlu din ħaġa u napplikaw id-direttiva f'żoni sensittivi ħafna fl-ekosistema bħalma huma il-Pirinej pereżempju fi Spanja. F'dan il-każ xaħġa bieċa xogħol li biex nitqu bid-direttiva tqasmet biex tevita l-evalwazzjoni tal-impatt. Jena naħseb kummissjoni li intom tarfu li hemm bżonn li napplikaw b'mod eh, rigurus il dawn l-istudji ta' l-evalwazzjoni tal-impatt. U irridu nistudjawha fil-ħin sabiex nevitaw li dawn ix-xogħlijiet eh, isiru xorta waħda sakemm qed jiġi studjat ir-rapport biex jaraw jekk għandhom xi jsiru jew le. Għal taħna qed nitolbu jkun hemm aktar ħin u mill-Kumitat tal Petizzjonijiet u mill-Kummissjoni Ewropea nitolbu li dawn iż-żminijiet jitqassru u li ma nitqux bil-bżon li dawn it-tip ta' evalwazzjoni tridu jisiru u mhux biss l-Awstrija ġraddi anka f'pajjiżi f'Ispanja bħalissa għandna eh, biċċa xogħol li hija pendenti eh, fil-Pirinej, jiġifieri wkoll ċentru għall-iski. U l-istess ħaġa ħajġri din il-biċċa xogħol ħadd titqassam biex propju tevita l-evalwazzjoni tal-impatt tal-daqstant jiena naħseb li għandna bżonn naħdmu biex naġru aktar. Grazzi. Grazzi ħafna. U fl-isem ta' dawk li mandox affilazzjoni, is-Sinjura Vertman. Libi kollegi nenun kollegi. Grazie ħafna, kollegi, komissarju, president. L-iskop kollu ta' dan l-evalwazzjoni tal-impatt ambientali hija biex nassikuraw illi eh, nkunu nistaw nistudjaw x'inhuwa l-impatt fuq l-ambjent fi żmien medju ħafna drabi meta l-proġett jiġi maqsuf biċċi żgħar wieħed jista' jdur mal-liġi u din ħarġet anke mis-sentenza tal-ECJ li stati membri għalhekk irridu jaraw illi l-lanijiet li hemm fid-direttiva eh, ma jiġux eh, evitati permezz tal-qsim tal-proġetti għandna nħarsu lejn l-importanza tad-direttiva u l-Kummissjoni E, fil-fat miġ daqseg sodisfatta bl-implementazzjoni fl-istati membri ta' din id-direttiva għax e, intwera li hemm ħafna nuqqasijiet, e, però fuq livell ta' stati membri infushom. Huma ħafna pajjiżi bħal l-Awstrija għamlu thresholds għata posta u uh, bekk jiġi evitata eh, eh, l-evalwazzjoni fċertu eh, zoni. Et naraw uh, Eh, però protesti fl austria u skont eh, l-ECJ l-ECJ fl-istati membri il-liġijiet għandhom ikunu dettaljati b'mod tajjeb. Il-Komissjoni kif tħares lejn din il-liġi Awstrijaka, il-liġi ġifiri tal-istudju tal-impatt fuq l-ambjent. il- riformulazzjoni ta' direttiva trid tkun eh, b'tali mod u maniera li jkun hemm uniformità fl-istati membri differenti. Grazzi ħafna. Il-kalim li mis, sur l-Onorevoli Ziba, żewġ minuti. Grazzi ħafna, Signor President, Kummissarju. Il-lista tal-kallima turi illi Eh, illi eh, forsi jista' jkun hemm din l-impressjoni li l-kumitat tal-petizzjonijiet huwa l-qorti aħħarija li tiddetermina l-affarijiet. Eh, aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar awtoritajiet lokali fuq livell nazzjonali u l-ċittadini anzi eh, l-autoritajiet ippruvaw jimplementaw il-liġijiet eh, b'mod tajjeb għalkemm jista' jkun li jkunu ħadu żball naħseb jiena li f'rigward tal-Awstrija ma rawx l-implementazzjoni eh, sħiħa ta' din il-direttiva. Uwa fil-fatt e, l-Awstrija ippruvat tagħmel l-affarijiet b'mod tajjeb imma jista' jkun li ma rnexxilix. Jista' jkun ukoll li kien hemm żbalji. Qed nitkellmu dwis biss dwar punti perċentwali żgħar hawnhekk il- Eh, rridu nammettu u kol illi kienem bizzejiet trasparenza wieħed irid evalwa l-affarijiet fuq eh, livell politiku. F'dan il-proġett il-ċittadini ippruvaw jiksbu rimedju fej kienem eh, affarijiet li ma marrux tajjeb u dan waħdu juri illi ħajkun hemm effett anka fil-ġejjieni. Pero għandek raġun, irrit ikonna evalwazzjoni uniformi dwar il-ċirkostanzi illi eh, jeżistu eh, fir-rigward ta' proġetti illi jseħħu fl-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni nispera illi eh, kollha approċċ raġonevoli f'din il-kustjoni. Grazzi ħafna lill-Onorevoli Sejber. Naddu issa għall-Onorevoli Berta li ma jidirx li jgħat fil-kamra lek ħanaddu għal catch DI. Em, erba kellima li xtaqo jitkelmu u l-Onorevoli Vilent jitkellem fl-axħar. L-Onorevoli Beher għal minuta. Minuta kull wieħed jekk joġobkom. Kollegi? President, Commissario. Il-fatt li tkellem li tkellem dwar l-Komissarju fi rigward tal-autoritajiet lokali għandu jiġi enfasizzat. Il-Ministru l responsabbli responsabli għal riformulazzjoni mill-ġdid tal-dan l Eh, din il-leġislazzjoni tal-impatt ambientali huwa eżempju eh, tajjeb għal oħrajn f'dan il-qasam. Nishti eh, insemmi u kol eh, lodda importanti u utli li jistgħu jiġu intużati fil-bidu tal-proġetti anka biex jinfluenzaw il-monitoraċ u l-applikazzjoni korretta tal-istrumenti. Grazzi ħafna l-kalim li jmiss għal-minuta. Grazzi, Signor President, komment fil-qosor ħafna. il-proċedura pratika ta' l-EIA xorta waħda għanda lok fej tiġi mtejba. Wieħed irid jassikura kif l-affarijiet il-qegħdin jiġu E, evalwati, jiġu evalwati b'mod tajjeb, mhux inħarsu biss lej id dettali Rridu naraw ukoll l-impatt tal-bnedmin fuq l-ambjent. Wieħed irid jevalwa tajjeb il kif se jiġi kompensat l-impatt li ħajkun hemm fuq l-ambjent. L-awtoritajiet tal-ambjent għandhom rwol importanti ħafna hawnhekk u jrid ikollhom lodda tajbin biex jaħdmu. Issa dwar il-proċedura għandu jkun hemm skrutinju tajjeb mill-pubbliku biex naraw illi ikun hemm trasparenza biżejjed u nassiguraw li dawn li għajajs ikunu ta' kwalità tajba ħafna, grazzi ħafna, eh, tgħid il-President, il kalim li jmiss. Grazzi ħafna, jekk inħarsu lej proġetti speċifiċi. Irridu nrealizzaw illi uh, l u huma komplessi ħafna il-pariri ta' l-esperti eh, involuti huma importanti u kol u ċittadini ħafna ġabi jirriflettu dwar min ikun involut eh, f'dawn li għajaj. Salek kultant eh, tintilef il-fiduċja. Fl-istess waqt wieħed irid joqgħod attent illi proġetti ma jiġux imdowma minħabba dawn l-evalwazzjonijiet ħafna ġabi nitkellmu dwar l-IA u l-affarijiet li morru ħżina, pero jkun hemm kustonijiet oħra fl-isfond tal-problemi. E, l-evalwazzjonijiet għandhom ikunu indipendenti e, fil-qasam tal-ambjent bħal f'kull f'kwalinkwa settur ieħor. Grazzi ħafna għanna karta blu għawek tgħid il-President. 30 sekonda għall-onorevoli. Grazzi, Signora President. Jista' jkun li jiena ma fehmx tajjeb li l-kollega tiegħi però xtaqt niċċekkja. Jekk hemm regoli, wieħed irid iżommhom, iżomm magħhom dawn ir-regoli. U illi ma jqodux jivvintaw ċirkostanzi biex ma jżommux ma' regoli. Il-mistoqsija tiegħi hija din Meta wieħed ma jżomx ma regoli m'għandux ikun hemm investigazzjoni għal fejdan ma, ma sarx l eh, onorevole għandha dritt eh, tirrispondi. Jiena nixtieq nisħaq illi huwa importanti ħafna li wieħed eh, jimxie ma' regoli imma hemm okkażjonijiet fejn ċertu gruppi li jkollhom interess speċjali jippruvaw jimmanipulaw l-opinjoni pubblika u għalhekk jippruvaw ehm, eh, dawru l-kors ta' ċertu proġetti. Għandu jkun hemm għalhekk indipendenza tal-esperti u din matul l-evalwazzjoni kollha biex nassikuraw illi eh, nistgħu nimplementaw tajjeb ir-regoli tal-leġiżlazzjoni l li Kamba għal-minuta. Eh, Signor President, Komissarju, din id-diskussjoni turi illi eh, hemm problemi fil-fdan eh, il-qasam. Qed nitkellmu dwar in negozju dawk illi kollom interess partikolari fir-reġjun hemm dejjem diffikultajiet u għalhekk il-Kummissjoni trid tikkonfermalna illi dawn il-fatturi, il-fattur tal-ambjent anzi huwa importanti ħafna u naraw li hemm il-miżuri adattati biex iħarsu l-ambjent u fl-istess waqt jipprovdu l-impjeka. Eh, ma nistawx noqogħdu eh, eh, dawn nikkontrastawhom ix-xogħol ġifieri u l-ħarsin tal-ambjent ħafna ġabi l-argumenti jisiru b'dan il-mod. Irridu nkunu konxi ta' xinija is-sitwazzjoni u n naħat kollha għandhom jarfu e, l-importanza tal-ħarsin tal-ambjent anka għal-ġejjieni. Grazie ħafna. L-Awstrija biex teħles mill-kanċellier Einsler iddeċidaw li jivutaw kontra l-impjant nukleari. l-esperiment illi eh, sar f'dan ir-rigward ta' dawn l-impjanti sewa ħafna flus u m'għandux jerġa' jseħħ. Grazzi ħafna eh, l-Onorevoli Vilen dal minuta Grazzi ħafna, Signora President. Hemm punt illi jiena xtaqt eh, illi eh, niċċara. Il-pisti tal-skiing ikunu inklużi eh, fil-livell minimu fit-threshold jekk ikun hemm attivitajiet ta' kostruzzjoni li affettwaw iż-żona. Iġifiri, l-oqsma l-oħra, l-partijiet l-oħra, li kunu mux, ma jkunux għedin jintużaw b'mod uffiċjali ma jiġux inklużi fil-kalkolu, imma xorta waħda se jkollhom impatt fuq l-ambjent u n-natura, u għalhekk għandhom jiġu inklużi anka huma fl-evalwazzjoni. Issa, eh, dwar l-istat membru li l-kol nafu dwaru, il-Kumitat tal-Petizzjonijiet f'każijiet eh, partikolari jissa jitlob li jitwaqqaf jitwaffqu l-attivitajiet sakemm ikun hemm risposti sodisfaċenti. U għalek, eh, forsi ikun tajjeb illi f'ċirkostanzi bħal daw nifrizaw l-affarijiet il-għanna blu kard mill-Onorevoli Siber eh, għandu mistoqsija 30 sekonda kjoġbok. Xtaqt nistaqsi l-onorevoli u avukat min imur jimxi u jużaw il-bastun jew jużaw xi mezzi oħra jew xi apparat. Dan ifisser il żona kollha tal-muntanja allura għandha tiġi evalwata għall impatt fuq l-ambjent. Mela, il-President titlob li l-onorevoli jirrispondi 30 sekonda. Mela, ħan ċara l-affarijiet, jgħid l-onorevoli. In-natura Miex edha fidejn l-organizzazzjonijiet li jħarsu l-ambjent hija miftuħa l kulħadd biex tintuża minn kulħadd. U din hija xi ħaġa ċara. Jiġifieri, Eh, ma naħsibx li mela u damlu nistaw nifrizaw l-affarijiet hemmhekk il-proġett. Grazie ħafna eh, eh, l-komissarju issa jista jala id-dibattitu. Grazie ħafna. Signora President, onorevoli membri, nasib il kolka maħna aħna naqblu illi l-affarijiet ma marrux tajjeb hawnhekk Imma meta wieħed jeżamina, anzi l-eżaminazzjoni tal-affarijiet kif huma hija xi ħaġa mix-xogħol hija parti mix-xogħol tagħna u hija utli. U hawnhekk rajna li ma kienx hemm screening tajjeb, il-kriterji ma ġewx applikati, allura l-evalwazzjoni ma kienx waħda oġġettiva. Barra minn hekk il-leġiżlazzjoni tal-IIA fl-Awstrija kella tiġi riformulata biex eh, bekk tkun qed irrifletti tajjeb il-leġiżlazzjoni eh, komunitarja barra minn hekk. Meta inħarsu lejn faċilitajiet oħra f'din iż-żona, per eżempju il-parkeġġi jew inkella żoni oħra fejn qed isir kostruzzjoni, kien importanti li dawn jiġi jiġu inkorporati anka fl-screening tal-proġett kollu kemm huwa. Iġifiri, il-reġjun issa qed jiġi evalwat, qed jiġi eh, monitorat b'mod aktar mill-qrib, b'mod aktar fil-fond. Pero kultant ikun hemm din l-impressjoni illi iċ-ċittadini iktar jinkwitaw dwar l-istorbju wara nofsinhar milli eh, l-impatt innifsu fuq in-natura. Però qed ngħid dan anka eh, b'nofs ċajta. Uh, Uh, issa naraw li l-affarijiet imbidlu għall-aħjar għanna din ir-riformulazzjoni il-ġdida ta' din id-direttiva u kol biex uh, ninkludu ankanijiet ta' politika ġodda u nassikuraw il-inħarsu lejn uh, l-networks trans-Ewropew, l-enerġija, il-biodiversita u irridu anka nirriflettu is-sentenzi illi ħarġu mill-Qorti eh, tal-Ġustizzja Ewropea il-kollega Lichtenberger staqsa mistoqsija aħna rajna il-leġizlazzjoni eh, Awstrijaka issa edha konformi fir rigward tal-limiti eh, minimi u Qegħdin eh, inħarsu lej eh, aspetti oħra ta' konformita fir rigward ta' kemm il-forma kif ukoll is-sustanza nifisa. Irrid ikonna it-trasparenza u involviment tajjeb ukoll taċ ċittadini u ħajkun hemm eh, anka risposta bil-miktub f'dan il-punt dwar dan il-punt partikolari. Minħabba eh, il-riżultati li sibna, li ksibna ovvjament, eh, eh issa żgur se jkun verżjoni aħjar ta' leġizlazzjoni ta' din id-direttiva tal-Unjoni Ewropea. Fir rigward ta' thresholds, eh, jekk inti ħatibni lift ma tħares biss lej il-metri kwadri li hemm taħt il-kejbil innifsu. Imma minnaħa l-oħra Ma tistax toqgħod laqas tqis il-muntanja kollha bħala iż-żona li fuq ħajkollha l-impatt. Jiġifieri l-approċċ irid tkun wieħed raġonevoli. Eh, li il-żona il-skira n-nifissa tiġi inkluża kollha. E, Umbad partijiet uh, oħra li huma koperti uh, mill-silġ imma mhux qegħdin fil-pista ma tistax inti imbagħad tinkludihom fil-kalkolu ta' dawn il-limiti minimi. U jekk nistaqsu wkoll kif nistgħu naġixxu anka b'mod aktar bikri, eh, ħames snin wara id-deċiżjoni tal-bini nnifsu tal-kostruzzjoni nasab huwa naqra tard biex wieħed joqgħod jara mbagħad id-dettalji. Pero aħna u koll nafu li minħabba trattat hemm is-sussidjarjetà u l-ewwel net l-affarijiet post jaqgħu taħt l-istati membru, l-istat membru li qed jirrappreżentana fuq livell nazzjonali. U rridu u koll niksbu bilanċ bej l-ekonomija u l-ambjent u naħseb li ħajkun il-każ. Grazzi ħafna. Mela tajbwis, ikkonkludejna dan id-dibattitu tant interessanti u nistgħu ngħaddu għal punt li jmiss fuq l-aġenda dinja mistoqsija orali oħra u s-suġġett huwa il-prassi